tal turizmu tal-SPD u illi jaħseb illi hemm xi konflitt ta' interess. Vielen Dank für den Hinweis. Grazie ħafna tal-li